Sehr gut. Guten Tag, meine Damen und Herren. Lodwa tajba, signor, nitlokon sabiex teħdu postkom. Jena illi niftaħ is-sessjoni illi il periodu illa għali kienet intemmet u għagġornat fl-24 ta' Majju issa reġgħet infetħet